Okay, colleagues, uh, please um, take your seats and we'll begin the meeting and welcome back. Aziz kollegi nitlobkom li tiħdu postkom ħalli nibdew bil-qatana u nilqakom wara l-pawza tas-sajf. Aziz kollegi, ħanibdew bil-laqa propju issa. Mela, ħanamel serje ta' avvizi, pero meta eh, nisma' silenzju jekk jġobkom. Mela, serje ta' avvizi relatati mal-agenda Um, thanks, Kochi. <laughs> Settle down. Okay. Um, I'm going to make a number of announcements. Mela, kif għettilkom serje ta' avvizi fuq l-agenda tana, bat ser namel ukoll xi avvizi rigward il-kriżi ta' refugjati u l-emigrazzjoni biex nifmu eżattament x'qed jiġri u anka nilqa' xi kommenti minnaħa ta' xi uh, kollegi hawnhekk. Mela, kif tilkom l-ewwel xi punti relatati mal-aġenda. Mela, Nressaq dawn il-bidli tal-approvazzjoni ta'kom. Il-punt ġdid 4.1 rigward l-istadju ta' trialogi għat tisħiħ ta' ċerta aspetti tal-prezunzjoni tal-innoċenza u dritt li tkun preżenti waqt proċess ser issir fil-29 diġa qegħdin tard ħan iprova naġġel għalhekk. Punt 6. Votazzjoni fuq ir-rapport ir-rapport bots dwar il-mobilizzazzjoni tal-strument ta' flessibilità għal-għajnuna beneficju tal-Italja u l-Greċja ikollu jiġi post-post. Rigward il-votazzjoni tal-PAS, dawn ser nivutaw fuq qabel uh, eh, punt 5 U rigward punt 11 u 12 jiena tkellimt t Sur Leġeri eh, li huwa id-direttur eżekutiv tal-Frontex eh, u għalli li kellu jkun fil-Greċja illum minħabba raġunijiet urġenti kif tistgħu timmaġinaw u għalhekk ser ikun preżenti fil-laqali miss u jagħtina aġġornament eh, dettaljat. Barra minn hekk, kollegi, xtaqt ngħid kalmtejn fuq eh, il-krizi tal-emigrazzjoni, tal-refugġati naf eh, li uħu iridu jitkelmu, pero l-erba li mis ser ikunem il-stqarrija tal-dwar l-Istat tal-Unjoni, iżda qabel il-konferenza tal-presidenti ser niddeċidu propju illum jekk għandux ikun hemm dibattitu addizzjonali l-ġimgħa d-dieħla rigward il-kriżi Ehm, tal-emigrazzjoni u tal-refugġjati. Issa, għal dan il-komitat, il-koordinaturi ser jiddeċidu nar it-tnejn għal ser ikun hemm laqgħa tal-koordinaturi propri nhar it-tnejn biex jaraw li ma' elementi addizzjonali jixtiequ jaraw bħala tweġiba għal kriżi u anka il-kwistjonijiet kollha li inqalaw issa. Ġifiri din il-laqa ser eh, isseħ nar it-tnejn. Nishtiq nfakkarkom ukoll illi għanna laqa nar l-14 kunsil JHA u bitħejja din il-laqa tal-14 il-koordinaturi ser eh, jiltaqaw sabiex jiddeċidu li ma elementi iridu jiddaħlu u jiġu diskussi fil-laqa tal-14. Barra minnek rrit Eh, niżgura rigward il-kwistjoni ta' riallokazzjoni li kolna biżejjed eh, spazju sabiex ikun nistgħu nsemmaw leħinna u aħna ser nkunu nistgħu niddiskutu il-pożizzjoni tal-Kunsill rigward il-riallokazzjoni. Però jien ma rridx inħawetkom wis irrit nizgura illi il-koordinaturi jirnexxilhom jipproċedu kif suppost fuq din il-kwistjoni, irrit li naħdmu b'mod metodiku imma huwa importanti ħafna illi nifmu illi ehm, nifmu illi ehm, fit-15 ta' settembru, fit-23 ta' settembru ser ikun hemm rapport fuq din il-kwistjoni u huwa importanti ħafna illi natu l-importanza li jixir illom lil dawn id-diskussjonijiet. Mbagħad jiena ser niltaqa' mal-Kummissarju l-ġimgħa d-dieħla u nittamaw illi il-Parlament Ewropew ikun rappreżentant kif suppost fil-laqgħa tal-14 tax-xahar ukoll. Xtaqt eh, nitkellem fuq din il-kustjoni għax naf kemm hija importanti naf ukoll li jew membri individwali illi qed jaħdmu fuq din il-kustjoni fih dan il-gruppi tagħhom u anka fiħdan l-istati membri tagħhom. Ma nafx jekkawx xi ħadd eh, li jixtieq jintervjeni fuq dawn il-punti li semmejt qabel ma nadotta l-aġenda. Għaw min jixtieq għajem xi punti eh, dwar dan l-aspett? Cornelia, nibdew minnek. Nadilek il-kelma. Jina xtaqt ngħid xi ħaġa fuq il-kwistjoni tar-refuġġjati, però nista' nagħmel dan wara li l-aġenda tiġi finalizzata. Kif tixtieq inti, però nista' nagħmel anke jista' jekk tippreferi. Iva, jekk joġbok ehm, tkellem dwar dan l aspet issa għaliex nixtieq nagħmel dan qabel ma nadotta l-aġenda. Mela, fuq il-punt tar-refuġġjati jekk joġbok. Iva, mela, nitkellem issa. L-ewwel qabel kollox naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva illi sam il-bidunet nitkellmu fuq proċedura u naqblu dwara. Naħseb illi mhux iż-żmien tajjeb biex noqogħdu natakaw lil xulxin bħala stati membri u nakkużaw lil xulxin naħseb illi s-sitwazzjoni hija diġà gravi ħafna attwalment u s-sitwazzjoni tar-refuġġjati fl-Ewropa trid tiġi diskussa b'ċerta kalma l-istampi li rajna tul dan is-sajf mill-istati membri kollha inkluż il-Ġermanja, il-fatt li ingħataw in-nar ċerta eh, postijiet fejn kienu qed jalloġġaw dawn ir-residenti, eċċetera ifakkarna il qed naffaċċaw problemi kbar ħafna u mhux qed nitfa mhux qed ngħid li l-problemi jinsabu f'xi stati membri biss bħal Greċja, l-Ungerija, eċetera. Kull stat membru qed ikollu xi tip ta' problema jew oħra, għalhekk naħseb illi rridu nif u nakkużaw lil xulxin għaliex dan mhux jgħinna. Eh, għandna bżonn ta' diskussjoni pragmatika għanna bżon nitkelmu fuq x'ser namlu minn issa il qudiem għanna bżon pjanijiet pragmatiċi bħala Unjoni Ewropea biex naraw x'ser namlu u naħseb li jridu niddiskutu fuq x'ser namel mill-ewwel, partikolarment minħabba il-ġit ta' tfal rridu naġixxu malajr biex għom. Il-grupp tagħna għalhekk jappoġġa illi l-idea li kolna uh, eh, dibattitu il-ġimgħa u dieħla u nappoġġaw ukoll proposta tal-President tal-grupp tal tagħna li aħna bħala koordinaturi nhar it-tnejn Inres u l-proposti tagħna rigward x'għandna nagħmlu fix-xhur illi ġejjin biex nippruvaw naqblu nixtiequ nitkellmu fuq is-suġġetti illi ġejjin u propju dawn illi ser in, dawn il-punti li ser u għanna bżon analizi ta' situazzjoni ta' refugjati inkluż ta' miżuri immedjati biex għom. ħalli nkunu nistgħu ntejbu s-situazzjoni tagħhom fil-diversi pajjiżi. Għanna bżon bidla fil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea, anka l-Kanċilliera Ġermaniża għalet illi il-regolament ta' Dublin huwa problematiku uh, u mhux qed jaħdem. Għandna bżonn ukoll li niżguraw li tinżamm il-libertà tal-moviment u jiena qed nitlob ukoll li l-koordinaturi ta' gruppi oħra jresqu il-proposti tagħhom ħalli nkunu nistgħu nażmu flimkien. Grazzi ħafna Cornelia. Nitlob um, ukoll il-koordinaturi oħra illi jipresentaw il-proposti tagħhom uh, fil-laqa ta' nhar it-tnejn. Grazzi ħafna mill-ġdid Cornelia u nerġgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett fil-laqgħa ta' nhar it-tnejn. Issa l-avviżi tal-President minnaħa tiegħi rigward um, l-approvazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet ta' koordinaturi skont regola 205 mela rapport fuq l-Unjoni tal-Kodiċi fuq il-Visas E, inata lil-sur Fernando Lopez Aguilar, barra minnek Silvia Yvonne Kaufman, ġiet nominata rapporter għal proposta regolament għal Parlament Ewropew fuq e, l l-istipolar tal-format uniformi għal visas. U s signora Teresa Jimenez Besseril Barrio ġiet nominata rapporter fuq eh, il-rapport illi għan illi lanqas biss ħan iprova eh, nibda eh, nisnu daqskemm huwa komplikata li xi tratta il-kimiċi. Naħseb dan huwa tassew l-itwal titlu ta' rapport il qatrajt f'ħajti, madana kollu. Umbat eh, Mr. Mikael Boni tal-PPL ġi nominat rapporter għal darboħra għal rapport titlu twilu xjentifiku Umbat ser ikun hemm deċiżjoni eh, dwar l-implementazzjoni ta', ta deċiżjoni tal-Kunsill l-istess fuq suġġett xjentifiku ieħor, is-Sinjura Sophie Intvelt ġiet nominata bħala rapporter għal rapport rigward mekanizmu tal-Unjoni Ewropea fuq demokrazija l-istat tal-ġejtu drittijiet fundamentali. Jan Filip Albrecht ġi nominat rapporter għal rakkomandazzjoni lill-Komissjoni Ewropea fuq in-negozjati għat-tisa. Sur Michael Boni u kol ġi nominat rapporter għal opinjoni dwar il-pakket għal eh, su, uh, digitali uniku u sur Udo Vojkt ġi nominat rapporter għal um, rapport b'numru 2015-2148. Taqblu ma dan, eżis kollegi. Iva, mela, infakarkom u kol illi fid 19 nofs ser nivvutaw b'mod elettroniku għalek izguraw li kolkom il-cards tal-votazzjoni elettronika ma'kom. Qabel ma naddu għal votazzjoni, pero nixti naġġornakom fuq il-trialogi u fil-fatt il-sinjura ċinici eh, li hija rapporter ser taġġornana fuq uh, il-proċedura ta' salvagwardja għat-tfal li kunu suspetti waqt proċedimenti legali. Naddi l-kelma l-Sinjura Ċiniċi ħalli taġġornana. Grazzi ħafna Claude, grazzi ħafna Sur President, fil-fatt fl-14 ta' Lulju kien hemm ir-rabba laqgħa ta' trialogu illi kienet l-ewwel waħda taħt il-presidenza ta' lussemburgu Nishtiq nirringrazzja propju l-presidenza għal spiritu ta' kollaborazzjoni illi kienem prezent waqt dik il-laqa u anka għall impenn li għattur il-presidenza biex tipprova sib soluzzjoni illi fil-waqt li jżommu f'moħħom il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew iwaslu biex naslu għal iwasluna biex ikolna test fidejna. Eh, l-idea hija illi jirnexxilna ikolna test sal ħarifa ta' din is-sena. Jiġifieri waqt din il-satmim din il-presidenza. Il-partijiet kollha ħadmu b'mod kostruttiv u dan intwera anka fil-laqat tekniċi u kien hemm ukoll il-contribute eh, tal-shadow rapporters li huma l-istess kollegi tiegħi li nirrinxtieq minnaw nirringrazzjom. Mira ma noqgħod nidħol fuq dettall tekniku, nixtieq nagħmel referenza għal semit li rnexxilna niksbu fuq ċerta punti importanti bħal pereżempju il-garanziji eh, waqt proċedimenti eh, kriminali. Ġejna, eh, tajna definizjoni tal-prezunzjoni tal-leta minima li din kienet diffiċli l nistabilixxuha Eh, din l-età ta' meta tkun diffiċli li tistabilixxi l-età tal-minuri. Barra minn hekk eh, tkellimna wkoll dwar id-dritt ta' informazzjoni fuq dan is-suġġett eh, tħallna ħafna, dibatejna ħafna, però naħseb li rnexxilna naqblu dwar il-fatt illi il-persuna tkun qed tiġi indakata jew imresqa tingħata aċċess għall-informazzjoni kollha mingħajr ma jkun hemm eċċess ta' aċċess jew informazzjoni żejda u mingħajr ma inxejnu il-drittijiet tal-minuri f'kull stadju tal-proċess eh, legali. Barra minn hekk eh, tkellimna wkoll dwar il-modi u il-kontenuti tal-drittijiet ta' dan il-minuri u dan kien aspett importanti għaliex jippermettilna permettilna illi nittrattaw is-sanzjonijiet l-iktar importanti fuq dan is-suġġett. Punt ieħor li trattajna huwa l-eżami mediku, il-vista medika li ssir. Dwar dan id ħafna għaliex kien hemm ħafna reżistenza naħa tal-Kunsill rigward il-proposta tal-Parlament Ewropew illi twessa il twessa eh, l-ambitu ta' din il-vista eh, ta' tabib għamilna referenza għal kura medika, pero inħoss illi anka f'dan l-ambitu irnexilna l punt ta' kompromess tajjeb għaliex sħaqna fuq il-fatt illi il-minorenni il għandu dritt għall assistenza medika kollha meħtieġa, mhux biss għall assistenza ur medika urġenti, jiġifieri naħseb li anke hekk irnexxilna nilħu punta kompromess tajjeb. Fl-opinjoni tiegħi kemm rigward id-definizzjoni Kemm rigward il-kompromess, eh, partikolarment fuq artikli importanti pal per eżempju il taħriġ speċjalizzat ta' dawk kollha illi jaħdmu f'dan is-settur tal ta' proċedimenti uh, kriminali, irnexxilna niproċedu wkoll Issa xibdal li jifdal l-aktar żewġ punti um, importanti, id-dritt tal-assistenza tal-avukat u l-ambitu tal-direttiva, kemm fil-punt ta' tluq kif ukoll um, meta rridu natu definizzjoni ta' tip ta' reati li kun sar. Però jiena fiduċjuża illi f'dan l-ambjent ta' Eh, f'dan l-ambjent ta', ta spiritu ta' kompromess ser nkunu nistaw eh, naslu għal test aħari fi żmien qasir. U eh, jina ninsapaw hekk jekk hemm bżonn inwieġa għal xi mistoqsijiet tal-kollegi. Grazzi ħafna Katrina minħabba il-fatt illi ma tantx għandna ħin jiena ser ikolli ngħaddi fuq il-punt illi imiss Jiġifieri il kundizzjonijiet ta' dħul u eh, residenza ta' persuni ġej minn pajjiżi terzi għal skopijiet ta' riċerka. Nadil kelma lil Cecilia. Grazzi ħafna, Sur President, nittama li kelkom sajf tajjeb il-kol kemm intom u l-istraħtu għaliex din il-ħarifa ser tkun partikolarment diffiċli. Fis-16 ta' Lulju kellna ir-raba Laqata trialogu fuq eh, il-skambju eh, ta' studenti għal skopijiet ta' riċerka u studju. Dan kien l-ewwel trialogu taħt il-presidenza Lussemburgisa kien hemm spiritu ta' eh, kollaborazzjoni waqt din il waqt dan it-trialogu u mm, dan qed naħdmu fuq dan il-fajl għaliex il-kol kemm aħna nemmnu tliet partijiet jemmnu illi dan il-fajl ser ikun ta' benefiċċju għall istati membri kollha kemm huma u ser irrawhem iktar kompetittività fih dan l-Unjoni Ewropea. Aħna reġgħajna nedejna eh, diskussjonijiet fuq l-ambitu tad direttiva u ddeċidejna illi dan ser inkomplu niddiskutu dwaru fit-trialogu illi jmiss minħabba li hija kwistjoni delikata. Irnexxilna naqblu fuq punt tlieta rigward l-applikazzjoni ta' viża u prezentajna id-dokumenti fil-lingwa u meta jkun hemm l-applikazzjoni ta' dokumenti fil-lingwa uffiċjali li jkun hemm biżejjed riżorsi għal persuna li tkun qed tapplika, li jkun hemm definizzjoni tal-membri eh, tal-familja u li u t trasparenza Jiġifieri il-kisbiet kienu notevoli. Issa, rigward il-raġunijiet għaliex tkun tista tirrifjuta li tinħareġ il-viża jew ma terġax tiġġedet. Hemmhekk ukoll għamilna avvanzi l-qudiem, però għat hemm ċerta problemi, partikolarment fl-ambitu ta' artiklu 18 F jekk jiġifieri il-kun hemm uh, indikazzjonijiet li l-persuna tista' tibqa' fil-pajjiż biex għal raġunijiet oħra lil minn dawk ta' studju u ta' riċerka. U dan, dan l-aspet ma nistawx naċċettaw għalek. Ser kunem hemm iktar bżonn ta' diskussjonijiet rigward meta uh, rigward it-testijiet tas-suq tax-xogħol l-intermobilità għall-istudenti. U wara it-trialogu propju ftit tal-ġranet wara jiena attendejt il-laqa informali skifa ġewwa Lussemburgu fejn kell il-possibilità illi nagħmel laqat bilaterali ma' rappreżentanti minn diversi stati membri. fil naħseb illi eh, mexxejt tmin laqat ta' dan it-tip ma' rappresentanti tal-istati membri u kienet opportunità eccellenti sabiex inkun nista nitkellem ma l-istati membri prezenti u kienet opportunità għalija għaliex eh, saħħaħt l-imħabba tiegħi lejn Lussemburgu u anka għal Schengen. U, Sur President, nista' ngħidilkom illi il-trialogu li jmiss se jkun nhar id-29 ta' settembru. Se jkun qed nistenna bil-ħerqa illi um, naħdem magħkom dwar dan l-aspett u nittama li nkunu nistgħu nkomplu naħdmu dan l-ispirtu sal-aħħar net. Grazie ħafna Cecilia sis kollegi, kienem membru wieħed illi talab sabiex jitkellem, pero billi ehm, ma ċettajċ illi siru kommenti fuq il-rapport ta' qabel dan, musser naċċetta illi jisiru kommenti lanqas fuq dan ir-rapport minħabba li minn hawn ftit ieħor iridu ngħaddu għal votazzjoni u barra minn hekk hemm rapport ieħor li eh, nisimgħu l-aġġornamenti dwaru dak tas Sinjura Natalie Griesbeck Għalek, jek joġbok nasri, mm, aġġornana fuq da suġġett. Grazie ħafna President u l-odwa tajba l kulħadd wara dawn il-vakanzi ta' mistrieħ. U nixtieq hawnhekk nitkellem fuq din il-ħidma tad-direttiva fuq presunzjoni tal-innoċenza. F'Novembru tal-2013 tiftakru il-Komitat pubblika il-pakket leġislattiv fuq il-drittijiet proċedurali u kien hemm din il-proposta tgħid imraħ tal kummissjoni u mbagħad ċembra tal-2014 il-Kunsill adotta l-approċċ ġenerali fuq din id-direttiva u f'Marzu tal-2015 il-Kumitat tagħna adotta maġġoranza kbira l-pożizzjoni tagħha fuq dan it-test. Aħna bdejna mbagħad it-trialogi u kien hemm ukoll ambjent eh, tajjeb ta' xogħol matul in-negozjati kollha, fostna l-koll u stajna navvanzaw fuq dan il-test tant importanti għal rispett d-dizziet tal-bnidem fl-Europa u diskussjonijiet għadhom għaddejjien organizzajna tlet trialogu f'April u f'Mejju taħt presidenza eh, tal-Latvja li nirringrazzjaw ukoll għall-involviment tagħha, l-impenn tagħha. Matul l-ewwel trialogu b'mod tradizzjonali aħna rajna mingħajr ma tħanna fid-dettall fuq dawn l-14 l-artikli tal-direttiva u mbagħad fit-tieni dialogu f'Mejju aħna trattajna l-artikli minn wieħed sa ħamsa u hawnhekk aħna avvanzajna so sibna wkoll punti fejn stajna naqblu l-iktar fuq l-artiklu 3 il-prinċipji stess tal preżunzjoni u l-kwistjoni ta' kamp ta' applikazzjoni temporali tad direttiva l-artiklu 2 imma għad fadal punti eh, li fuq manna bżon naħdmu fuq il-prova li jen fl-artiklu 5 fuq il-kamp ta' applikazzjoni d derba personali materjal ta' direttiva l-artiklu 2 kif ukoll fuq il-prezentazzjoni stess ta' persuni sospettati eh, u uh, d-dim ġurisdizzjoni ġifir l-artiklu 4. It-tielet trialogu beda l-ewwel ġurnata tal-Presidenza tal-Lussemburgu, ġifri l-ewwel tal-Ulju, u trattajna l-bqija tal-artikli. Għamilna xi progress fuq l-artiklu 6 u 7 imma negozjati għadhom diffiċli speċjalment fuq id-dritt li wieħed iżomm is-skiet artiklu 6 fuq l-ammissibilità tal-profi meta jiġu miksuba bħala ksur u dan huwa l-artiklu 10 il-possibilità li wieħed jiġġudika eh, persuna fl-assenza tiegħu l-proċedura famuża in absenzja ġif l artiklu 8 dawn huma kollha punti fejn hemm bżonn naħdmu ħafna u nixtieq nirringrazzja nieħu dan l-opportunità u nirringrazzja l-involviment attiv u b'saħħtu dan il-negozjati ta' Shadow Rapporteurs se jkun hemm ir-raba trialogu għaw nala fid-17 ta' dan u naraw il-punti pendenti li għadhom diffiċli l-iktar il-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva tal-prova dritt tal-skiet u il-proċedura in absenzja u l-problema tal-rikors u tal-innammissibilità tal-provi jiddispeċini illi qed nitħof xerti dettal tekniku tant kmini dal-ħodu mejna dispozizjoni ta'kom jekk il-kollegi eh, għandhom xi mistoqsijiet grazzi ħafna President. Not at all, uh, Natalie, that is what a trialogue report back is for. Fil-fatt il-trialogu. il fatt eh, għalhekk servi l-aġġornament ta' trialogu. Però, grazzi ħafna l kollegi illi semaw b'attenzjoni dawk l-aġġornamenti ta' trialogi, nixtieq nirringrazzja lil eh, kollha kemm intom lil komitlieta jiġifieri għall-ħidma tagħkom. Eh, hawn xi ftit ta' storbju fil-kamra, forsi minħabba l-fatt li ser naddu għal-votazzjoni għalhekk Eh, eżis kollegi, nitlobkom illi iżommu ftit kwit, infakarkom illi ser nivutaw b'mod elettroniku għalhekk ippreparaw il-voting cards tagħkom. U għawn xaħat eh, illi mandux l-electronic card għawek le, kullħat tajab ħafna. Mela, nkunu nistaw nivutaw. Okay, colleagues, if you're ready, we can proceed uh, to... Mela, kollegi, ejna għaddu għal votazzjoni fuq eh, l-użu sikur għal eh, sistemi ta' tamir tal-ajru li jiġi pilotat mod mill-bot. Il-RPAs u il-UAVs. Kuħat lest, min mux lest. Mikrofonu xawl, lesti? Everyone's ready. Okay. Nidir li kullħat lest. Nis li bil-edin bil-wiqfa edin t-passeġaw ifkom ma tkunx taqsmu għal-votazzjoni jek irrobtu joqdu bil-edha jew ħorġu. Can you be seated for the vote, please? Tista' toqgħodu bil-qeda għall votazzjoni kieġobkom. Koħab bil-qeda. Mela ngħaddu għal-votazzjoni. Mela, nibdew, kompromess ħamsa, l-votazzjoni miftuħa. I'm, I'm waiting for my card, so please count me in with the with the rest of the members of the S&D by hand. Okay? yeah. By hand. Mela, jiena u il-kumplament tal-membri tal-SND eh, amandix il-kard għalek eh, hudu paċenzi ħannu l-rujdejna. Għaw xaħti ħor li xtiqja minn xie avviz? Okay, good. Okay, let's move on to... We start with the close vote and we start. Okay, apparently we have to... Mela jider li ħajkon nerġon nibdew. Skużawni, kollegi, nerġon nibdew l-votazzjoni. Nerġon niftħu l-votazzjoni, ħanistenna sa' kem kullħat ikon lest. ħanerġa nibda. Kulħadd għandu il-kart tal-votazzjoni, kulħadd les tal-votazzjoni. Good morning. Good morning, Frank. You have to ask again. Yeah, yeah. Okay, we're going to open the vote and... Uh, votazzjoni U set nifmu li mux kullħat vota. Mela, jekk tistaw ikolkom il-kard, tkunu edinaw, tkunu prezenti u eh, tiġu u mu naqra fuq saqajkom. Mux letteralment imma. Mela, votazzjoni miftuħa, jena rġan bdew. Closed. And that is, that is adopted. Compromise 6, the vote is open. Mela, tajja, issa six tal-votazzjoni miftuħa. Sorry, Amendment 20, colleagues, apologies. Amendment 20. Skużawni, anzi, mux il-kompromess 6, imma l-emenda 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Okay, compromise 6. The vote is open. Kompromiss. numru 6 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-waqa. Di għaddiet. Issa l kompromiss seba, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Sanadu għal kompromess numru 8 għal votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadu, ġin għaddit. Kompromess numru 10 għal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet, issa kompromess 10 għal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddiet. Issa l-kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddiet. Kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddiet. Issa għaddu l-kompromess numru 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddiet. Kompromess numru 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 53. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-kompromess 16 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-premess, il-kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Issa nadu għal kompromess nej, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma ditx. Mela, it-tieni parti issa tal-kompromess numru 2 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa l-kompromess li tal-premess il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess erba. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa għanna l-emendi 12. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 17, emenda bil-fom. Ija dik li tiħu, il, tiħu post il-klim legitimate by necessity. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. U l-axar votazzjoni? Emenda 18, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Anzi, skużawni, ħajkonna nerġaw namlu l-emenda 18. Ħanerġaw nivvotaw fuq l-emenda 18. Mela, emenda 18, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U għaddiet. Mela, jene votaw fuq tekst kollu kemmu, votazzjoni eh, aħarija votazzjoni mifsuħa. votazzjoni maluqa għaddiet. Proset l-rapporter. Colleagues, let's move straight to the... Mela, jena għaddu kollegi mill-ewel. Mela, process l-rapporter, jisa. Issa, jena għaddu mill-ewel biex nivutaw fuq l-emendi budgetari. Il-rapporter wa Peter Niedermuller nibdew bl-emenda 5916.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 Mela, l-emendi budgetari u fil-fat nibdew bl emenda 5916. Actually on the same page. Mela, edin naraw l-istess paġna. Jider li Iva. Okay, let's open that again. Everyone, everyone's got the correct vote. Mela, jider li kuħat għandu l istat tajba u d-dimu. Dinja votazzjoni importanti għalek ma nixtieqx naġġel jekk forsi għaw min għandu l-lista ħażina jew hekk. Ġifieri, importanti kulħadd għandu l-lista tajba dimu L-emenda 9 6 l-votazzjoni miftuħa. Fil-fatt kienet infetta ta' qatt ma nagħlqet mela jien nerġgħu nagħmluha. What happened there? Did we erase it? il the vote is now closed. <laughs> Mela issa tinala l-votazzjoni. U di għaddiet issa l-emenda 598. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Issa 5946 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dik għaddiet issa l-emenda 5947 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit issa 5919. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, l-emenda 5987, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, l-emenda 5991, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma diċ. Issa l-emenda 5986 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Issa naddu Għall-emenda 5-9-7-2, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. That is rejected. Mela, maddiċ, issa l-emenda 5-9-3-8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa? Ma Issa naddu għal eh, kompromess A. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. That is adopted. Amendment 59. Issa naddu għall-emenda 5 5-2-2. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. That is rejected. Mela, nimmaddiċ. Issa naddu għall-emenda 5-9-8-3, l-votazzjoni miftuħa. Mela 5-9-8-3. The vote is closed. Votazzjoni jemaluqa. That is rejected. Din maddiċ. Issa l emenda Għamsa disa 8-2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nemenda emenda 5 5-9-3 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-emenda 5924 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma bdiċ. Mela, il-kompromiss bessa, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-emenda 5970. Votazzjoni hija miftuħa. Just I'd rather be clear so everyone is. Nixtieq inkun ċar li kulħadd qed jivota kif suppost. Aħna bħalissa ninsabu fuq l-emenda 5970. Ħallija miftuħa sakemm kulħadd ikun kuntent. Tajjeb wis kulħadd kuntent il-votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Issa. L-emenda 5979. Votazzjoni miftuħa. Amendment 5979. The vote is closed. That is rejected. Mela, emenda 5979 ma taddix. Issa l emenda 5940 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Nimenda 5 9 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. diċ, issa l-emenda 568. Di maddiċ. 568 l-votazzjoni hija miftuħa. Din maddiċ. Issa, 5-9-8 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, Issa, l-emenda 5-9-6. Votazzjoni ija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Li ma Issa l-emenda 594 di salvatazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa għaddu għal kompromess ċe. Il-votazzjoni hija magħluqa. Din għaddit. Emenda 5-9-5 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa di taddiet issa eh, l-emenda 9 5 il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dik għaddit issa 5953. Votazzjoni miftuħa. Għaddit issa 5990 l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda. Ħamsa disa zero erba, l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Anzi, ma ddiċ, da' Niminda disa, 9 5 l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa l emenda disa, Sitta disa, l votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Matiċ. Issa l-emenda 5955. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-emenda 05 votazzjoni miftuħa. Anzi, skużawni kollegi jien nerġgħu nagħmluha ma kienieċ 5905 imma 5920 l-emenda 5928. E, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ditx. L-emenda 592 sal-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma ditx. L-emenda 592 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma ditx. 5-9-5-3, votazzjoni biftuħa. Di kienet 5-9-4-3, l-emenda 5-9-4-3, votazzjoni maluqa. Ma ditx. Issa nadu l-emenda 5-9-4-4, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ, l-emenda 5956, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa nadżu. Fil-fadda sekk għal din il-lista. Restinja. colleagues, go, we go straight to the draft opinion again. Mela, issa naddu mill-ewel għalla bozza tal opinjoni il-rapporter għadu Peter Niedermuller emenda li tal-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Di maddiċ. da wieħed, il votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u di ma tiċ laqqas. da Emenda il votazzjoni miftuħa. il Votazzjoni maluqa. Minn da erba l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dimma diċ. Minn da ħamsa l-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa Għaddit, minn da seba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Minn da sminja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda sitta. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma ditx l-emenda d-dissa l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Mela, l-emenda 11 issa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddiet. Issa naddu għal kompromess għal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kompromess A. Votazzjoni maluqa. Maddit. Issa naħdu għal paragrafu 5. Paragrafu 5 kif inhu emendat, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Anzi, maddiċ. Issa naddu Għal paragrafu 5 emenda 16 u 17 li ma identiċi l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ. L-emenda 19 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma tiġ. L-emenda 18 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tiġ. L-emenda 20 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa emenda 21 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 22 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit issa 23 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. L-emenda 24 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 25 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx, emenda 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, emenda 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, issa, l-emenda 28, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddiet. Emenda 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ. Laħar vot, votazzjoni miftuħa. The vote is closed mela votazzjoni maluqa għaddit maġġoranza kbira nifraħ lil Peter Müller. Thank you colleagues for your attention this morning. That's the end of the voting time. għafna unek. Thomas Chidovsky has got a short announcement. Thomas Chidovsky għandu stqarrija qasira, eżis kollegi, Kollegi, dispjaċini, għet nħol kelma, nishtiq najt bis, grazzi Peter Niedermüller tal-kooperazzjoni tijak u jalaq sninu illum. Nifraħlek, nifraħlek tasso. Kifanu legu bakat, iġifiri fil-lingwa tijak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 means, but, uh, but I propose again to, uh, to organize uh, a Libre working group after the... Colleagues, um, if we could... Eżis, kollegi, jek joġobkom. We could please settle down, we need to... Uddu postkom, għanna bżon, nkomplu għaddejjim bl-ċenda tana. U importanti illi, ovvjament, nittattaw il-punti kolla li għanna fuq l-ċenda ta' dal-ħodu. Kollegi, għal daqstant, nsaqsikom biex tiħdu postkom u muskiet. Speċjalment għal dawk il-kollegi li huma voluti fil-bqija tal-aġenda. Do you want to take the conversations towards the back of the room? I'd be grateful. Okay, the next point on the agenda, points 13 to 19. Punti 13 sa 17 tal-aġenda tana. Kollegi, jekk joġobkom. Morru paċ fri ximkien ieħor, jekk joġobkom. Grazzi, Thomas. Eżis kollegi, jgħet joġobkom, mela. Punt li għandu xaqsa ma' zoċ aspetti tal-viza fuq il-nuqqas ta' reċiproċità u hemm ukoll ir-rapport u mbagħad il-valutazzjoni u s-segwitu u faċilità l-ftehmiet ta' faċilitazzjoni, speċjalment dawk għandhom xaqsmu mal-Balkani tal-Punent. Liberalizzazzjoni, kif ukoll ir-rapporti fuq is-sitwazzjoni għaddejja fuq il-Ġorġa u fuq l-Ukrajina. Se jkollna il-veduta l-perspettiva tal-Kummissjoni jekk tikkalmaw ftit forsi jkunu nistgħu nismawhom. Mintkomx interessati, ikkalmaw naqra. Se jkollna il-perspettiva tal-Kommissjoni fuq l-aħħar żviluppi fuq daftemiet għaddejji bil mal-Peru u mal-Kolombja. mal peru u mal mal peru u mal kolombja Naf illi kulħadd tixtieq itħaddet, naf li ma rajtux li xulxin matul is-sajf, imma e, jekk tidu tagħmlu hekk, morru x'imkien ieħor barra mis-sala. Nixtieq infakkar ukoll dawk internazzjonali x'il-Parlament hemm bżonn inkun informat mill-istadji kollha. U għalhekk nixtieq infakkar li l-Istati Membri illi il-kazistika ġurisprudenza ta' reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja Eh, bejn il-Parlament u l-Kunsill fuq ftehim fuq il-Mauritius jagħmluha ċara illi l-informazzjoni tal-Parlament huwa aspett proċedurali essenzjali għax jekk le l-att ikun nullu u għal daqstant din is-sentenza tagħmilha ċarra dritt tal-Parlament jiġi informat m'ikunx limitat biss għat talbiet tal-informazzjoni mill-Parlament ma jobbleka wkoll l-istituzzjonijiet l-oħra li jieħdu l-inizjattiva biex jinformaw il-Parlament u għalhekk nixtieq ngħaddi l-Kemm rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u ovvjament imbagħad ikun hemm kummenti jew mistoqsijiet minaħa tal-membri. U għalhekk Kummissjoni, is-Sur Nielsen għandu jkun qiegħed u vera. Le, sur Paul minn qed jgħiduli. Anzi, tnejn li huma qegħdin hawn tajjeb ħafna. Min nixtieq itkellem tal-ewwel? Thank you, <clears throat> um, Grazie ħafna. Jiena Pawman, jiena viċi kap eh, tal-unità fuq il-visi u għandi hawnhekk il-kollega Sur Nilsen kompetenti għal xi ftit far zoħra. kompetenti biex nitkellem fuq ir-reċiproċità tal-visi kif ukoll il-ftemiet internazzjonali u lek jekk taqbel l-ewwel nagħtikom introduzzjoni qasira fuq ir-reċiproċità tal-viżi mbagħad forsi wara fuq daw f'temiet internazzjonali mbagħad wara jieħu l-kelma Sur Nielsen fuq il-liberalizzazzjoni tal-viżi. Mela, reċiproċità tal-viżi. Kif tafu l-koll? il-mekanizmu revedu ta' reċiproċità leġi adottat mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Konsil f'Deċembru tal-2013 dan il-mekanizmu rivedut għandu lan illi joħloq iktar solidarjetà u li konem tweċiba iktar maġla għal każijiet persistenti ta' nuqqas ta' reċiproċità. F'kemtejn il-mekanizmu jaħdem kif se ngħid. Kull sitt xhur il-Kummissjoni trid jew tadotta għat implementazzjoni sospendi il-waiver tal-viżi sa' sitt xhur ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fejn dawn it-tlet eh, dawn l-pajjiżi terzi jitolbu viża mill istat Membri jew il kummissjoni tadotta r-rapport u tajt għaliex ma dottax għat ta' implementazzjoni fejn tispjega wkoll konsidrati li l-att ta' implementazzjoni tu sospendi l-wejva tal-viża ma kienx adattat jew floku dak il-moment. Mela kull sitt xhur dawn din miżura waħda jew l-oħra bżonn issir imbagħad wara 24 xahar il-giljottina ta' għax il-Kummissjoni ikolla tadotta għat delegati tisospendi il-wejver tal-viza ta' pajjiżi li għad għadhom qed jitolbu il-viżi mill-Istati Membri. Dan il-mekanizmu beda jopera minn april tal-2014 meta l-Kommissjoni publikat notifika li kienet irċeviet mill-Istati membri fuq każijiet ta' nuqqas ta' reċiproċità Fil-fatt, il-Komissjoni irċevet notifika minn ħames stati membri, Bulgarija, Kroazja, Ċipru, Polonja u Rumanija, u dawn il-każijiet ta' nuqqas ta' reċipoċitiet kellhom xaqsuma eh, ħames pajjiżi terzi l-Awstralja, il-Brunei Dar es-Salam, il-Kanada, il-Ġappun u l-Istati Uniti ovvjament. U għalhekk minn April tal-2014 kienem intervall ta' sitt xhur li beda u għalhekk dan u wassal l-adozzjoni tal-ewwel rapport f'Ottubru tal-2014 dak li għamilna bejn April tal-2014 u Ottubru tal-istess sena kien li waqqafna qafas ta' dawn il-laqat postlet let partiti, ġifiri l-Stati membri l-Kommissjoni u l-pajis terz involut fejn aħna involejna eh, Papaw ntejbu situazzjoni kremm skambju ta' informazzjoni fuq il-politiki rispettivi tal-viżi u rajna kif dawn l-istati membri seta' forsi jkunu rip il-wejba tal-viża u lek dan huwa l-isfond mbagħad kien hemm l-ewwel rapport adottat f'Ottubru tal-2014 mbagħad wara kien hemm adozzjoni ta' tieni rapport f'April ta' l-2014 u billi ma kienx hemm l-istati membri illi Eh, tolbu sospensjoni tal-wejba tal-viza għal dawn il-pajjiżi terzi. Walek, issa edin rib eh, ottubru tal-2015, skadenza li missu forsi tajba tajjeb eh, fuq tal-ħaġa illi naraw ftit situazzjoni li mi għal dawk li huma każijiet ta' nuqqas ta' reċiproċità. Ma nasib l-aħbariet tajba hija il każitajiet ta' Brunei ġo solvuti Imma l-aħbar il-ħażina hija illi fuq il-Kanada mod partikolari l-Istati Uniti wkoll dawn il-każijiet għadhom pendenti. Onestament nista' ngħid illi ma nistax nara xaq dawl għal soluzzjoni ta' dawn il-każijiet qabel April tas-sena d-dieħla meta l-att delegat jidħol fis-seħħ Fuq l-Istati Uniti ovvjament għandhom leġiżlazzjoni li hija stretta ħafna kondizzjonijiet legali stretti ħafna li huma jissieħbu mal-programm tal-Visa Waiver. Waħda mill-kondizzjoni l-iktar importanti hija ir-rata ta' rifjut tal-viżi. L-Amerikani attwalment din ir-rata hija ta' 3 u żewġ sat membri konċernati jew il-ħames konċernati Bulgarija, Romanija, Ċipru, Kroazja u l-Polonja qegħdin il bot ħafna minn dan il-level minimu u onestament ma naħsibx illi se jkunu jistgħu imorru eh, jitbaxxu iktar minn dan il-level qabel april ta' sena d-dieħla għal Kanada situazzjoni hija simili għax il-Kanadiżi anki jekk ma tagħmilx parti mill-liġi tagħhom ukoll jużaw ċerti kriterji fil-fat dinja data kwantitativa għal rata tal-rifjut tal-viżi u l-oħra hija il-viżi eh, mħabba violazzjoni il huma jużaw il-medji jikkalkolaw medja ta' tliet snin u l-istati membri għal daqstant dawk illi għatfadlilhom bżonn viża għal Kanada ġifieri Rumanija u l-Bulgarija se jkollhom medja ta' tliet snin fil-level iktar baxx tal-livell minimu. U għamnek u kol ma nasibx dawn istati membri se jkunu jistaw jaslu għal dawn il-livelli minimi qabel april tas sena d-dihla u l-għdini għas situazzjoni attuali. Nasib sa april tas sena d-dihla l-Komissjoni se jkollha taġixxi permezz tal-adozzjoni ta' qatt delegat illi jimponi ħtiġijiet ta' viżi fuq il-Kanada u fuq l-Istati Uniti. Nixtieq ukoll nieħu din l-opportunità nressa eh, punt għall-attenzjoni tagħkom. Nixtieq inħeġġitkom ukoll illi taqraw dawn iż-żewġ rapporti li adottajna diġà fejn dawn l affajtu ma spjegati f'dettall. L-għandu xaqsam mal-każ tal-tiġijiet ta' viżi minnaħa tal-Ġappun imponiet fuq is-sidin ta' passaporti temporani mir-Rumanija. Il-kwistjoni hija u aħna daħanija wkoll fil dawn iż-żewġ rapport għandek hemm semmejt li jekk taqax jew le fil-kamp ta' applikazzjoni tal-mekanizmu revedu ta' reċiproċità. Diġà diskutejna da kollu mal-Istat membri fil-qafas tal-Komitat eh, fil-Kunsill imma minħabba l-fatt illi l-Parlament Ewropew huwa kol leġislatur nixtru nkunu nafu wkoll il-perspettiva ta' eh, din il-Kamra qabel ma' Kummissjoni tieħu deċiżjoni, ġifieri jekk dan il-każ jaqax taħt il-mekkaniżmu ta' reċiproċità. Missa noqgħod issa nidħol fl-argumenti għaliex il-Kummissjoni forsi għandha tendenza taħseb taħseb Eh, kif ma n-nix il-ħin, imma nixtieq nagħtir l-attenzjoni ta' dan il-kumitat dan il-punt partikolari u nixtieq inkun naf kif taħsibuha intkom fuq dan il-punt partikolari. Grazzi ħafna. Okay, thank you very much. Grazzi ħafna lilek. Kont saqsi mħabba minu hekk imma naħseb diġà kont bdejt tirrispondi il-mistoqsija tiegħi. Membri, għandkom xi mistoqsijiet speċifiċi għal kummissjoni Le mhux il kas Mela qed nħallulhom naqra il-ħabel pjuttost lax kellu mhux vera lill-Kummissjoni. Issa ikellim liħor it nejn li intkom le dittu titkellmu mux vera. Żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni. Iva, Grazzi President, nista' nagħtikom preżentazzjoni qasira fuq Ġorġa u l ukrajina u mbagħad għal post liberalizzazzjoni tal vizi tal-Balkan tal-Ponent. Mela fuq il-Ġorġa l-ewwel net kif taf President aħna għandna dialogu tal-viżi li beda fl-2012 bil-pjantazzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viżi li ġiet ukoll kol fil-2013 li l georgia ilha taħdem fuqu bil-monitoraġġ u l-appoġġ tal-Kummissjoni. L-aħħar rapporti it-tieni eh, progress report pubblikat f'Ottubru tal-2014 u konkluda illi kien hemm tal-ewwel fażi ġifieri Ġorġa kienet tagħmel dak li setat tagħmel skont il-policy framework u mbagħad konna nistgħu mmorru għat-tieni fażi tal-implementazzjoni. Mbagħad it-tielet progress report li ġara adottat f'Mejju tal-2015 valuta ehm, il-benchmarks il-parametri tal georgia għabbażi l-ewwel net fuq l-informazzjoni mill-miktub mill georgia u anke missjonijiet insitu li koprow eh, oqsma differenti mal-esperti tal-Istati membri. Stajna konkludu il-rapport jgħid illi il-progress ta' georgia kien wieħed sostanzjali u jirrefletti l-impenn f'saħħtu ħafna ta' dan il-pajjiż biex javvanza sow f'kull qasam tal-parametri. Nista' ngħid li l-maġġoranza dawn il-parametri ġew miksuba kważi kollha. Jekk naraw dak li ġie valutat bħala parzialment miksub fejn forsi għad fadal bżonn ta' xi progress, insibu l-qasam tal-azil, traffikar tal-bnedmin, droga u iġġida kontra l-korruzzjoni. Il-rapport ukoll konkluda illi Inkomplu nimmonitoraw u napoġġaw l-Ġorġa u jkun hemm pubblikazzjoni tar-rapport li missa tmiem din is-sena. Dan ifisser il-progress xogħol għadu għaddej u fis-sajf kellna silsila tal-qat mal-awtoritajiet tal-Ġorġa biex inkunu nistgħu eh, eh, napoġġawhom għax hemm rakkomandazzjonijiet u kien hemm aġġornamenti wkoll min-naħa tal-Ġorġa fuq is-sitwazzjoni attwali u se jkun hemm missjonijiet oħra fixxu li ġejjin u għabbażi ta' dan u għabbażi ta' dak li sibna bat nippubblikaw ir-rapport li jmiss fl-aħħar ta' din is-sena fuq is-sitwazzjoni attwali fuq dawk li huma li parametri pendenti. Issa fuq l-Ukrajna. Id-dialogu beda fl-2008 bil-pjan ta' azzjoni ġiet maqbula fl-2010, l-Ukrajna wkoll qiegħda fit-tieni fażi tal- pjan ta' liberalizzazzjoni tal-viżi u l-istess ġurnata adottajna il-ħames Progress Report fuq l-Ukrajina fit-8 ta' Mejju tal-2015. Nistaw nikonkludu il il-progress miksub mill eh, l-Ukrajina kien sostanzjali ħafna speċjalment ċirkostanzi eccezzjonali u ġvera u l-sfidi esterni u interni dan il-pajis. Minkejja da kollu Hemm oqsma fejn ixtiequ li l-Ukrajna tkompli bil-sforzi tagħha u jżidu mal-impenn tagħhom lejn ir-riformi, hawnhekk qegħdin insibu maġġoranza ta' parametri illi jew ġew miksuba jew parzjalment ma' dak li huma perspettivi tajbin ħafna l progress ulterjuri. Għal dawk l-oqsma parzjalment miksuba naraw l-migrazzjoni u l-azil ġrida kontra l-kriminalità organizzata, il-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll drittijiet ta' ċittadini mod partikolari ġrida kontra il-korruzzjoni. Għal ah, dak li huwa l-proċess huwa simili għal dak ta' Georgia, hawnhekk kontatt miqrib ħafna tal-awtoritajiet tal-Ukrajina matul is-sajf missjonijiet ta' valutazzjoni diġà bdew dan il-pajjiż din il-ġimgħa u se nkomplu f'Settembru u nistennew nippubblikaw il-progress report li jmiss fuq Ukraina kif ukoll mal-Ġorġa ġbir qabel minn is-sena fuq is-sitwazzjoni attwali. Issa l-aħħar punt minn naħa tiegħi fuq il-ħames rapport fis sitwazzjoni fuq il- proċess ta' post-liberalizzazzjoni tal-Balkani tal-Ponent bħala taqsija nista' ngħid f'żewġ fażijiet fl-2009 u 2010 ġiet imneħħija l-obbligu għal viżi u ċittadini tal-Balkani tal-Ponent bl-eċezzjoni tal-Kosovo u l-Kummissjoni ilha tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni mill-qrib ħafna ma' Frontex u ma' easo Forsi nista' nagħmel xi kummenti ġenerali l-ewwel net Mżon intenni illi l-impatt ovvjament ta' liberalizzazzjoni kien pozittiv ħafna biex jeħeġġeġ eh, vjaġġaturi bona fide u jkun hemm iktar kontatti u kien hemm integrazzjoni ta' dan ir-reġjun mal-pija tal-Ewropa. Jtieni qed nieħu din l-opportunità biex nagħtikom aġġornament fuq iċ-ċifri tal-2015 mifluq nidħol fuq id-dettall fuq iċ-ċifri li daħlu fir-rapport għax wara kollox situazzjoni dejjem tevolvi ruha. Mbagħad it-tielet eh, punt dan ir-rapport ikopri s-sitwazzjoni fuq ċittadini mill-Balkani tal-Punent imma ma jidħolx fil-kwistjoni tal-flussi tal refuġati passirjani li jaqsmu il-Balkani biex jiġu fl-Ewropa u l dan mhuwiex is-suġġett dan ir-rapport. Issa fuq il-ċittadini eh, tal-Balkani tal-Punent kun ħaġa utli li forsi biex Eh, naraw proporzjonalità eh, umna qabla mal-kriżi umanitarja tal rifugjati u ta' solidariet oħra. Ma niġi għal punt ofol eh, xejriet ġenerali ma pjuttost negattivi wis nibza fl-2014 rappresentat sena ta' zida ta' tal-bit tal-azil minn ċittadini tal-Balkani tal-Ponent ta' 70.000 tal-bit għal-azil l-iktar l-iktar li satmem li ċevaw dawn it-talbiet eh, kienet il ġermania Svezja, Franza u l-Belġu xejn ġdid hawnhekk l-2015 umbat l-ewwel senjali jgħidulna illi ċifi dejjem jiżdiedu għall-ewwel ħames xhur tal-2015 diġà wasanna għal 33,000 talbiet għall azil u l-ek ma tanqabluha għall-istess perjodu tal-2014 iktar mid-doppju. U xejra ġdida din is-sena hija l-iktar żieda ta' ċittadini Albaniżi li jappreżentaw l-iktar numru kbir meta mqabbla ma' nazzjonalità tal-Balkani tal-Punent. Din kienet xejra ġdida xi soltu kienu eh, ċittadini tas-Serbja imma issa huma ċittadini tal-Albanija illi eh, jagħmlu part mill-maġġoranza ta' rikitendi ta' għażil. Issa fuq rati fil-istati membri daw jibqgħu baxxi ħafna, e ġifieri xi 2% minn nazzjonalitajiet kollha involuti u din hija xejra li tħassibna qed inkomplu bil-monitoraġġ. Ir-rapport joħroġ b'rekomandazzjonijiet fuq kif nistgħu nindirizzaw dawn l-aspetti għadhom validi fuq il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent inħeġġuhom illi jżidu l-għajnuna għal popolazzjonijiet ta' minoranzi fil-pajjiżi stess tagħhom issaħħu l-kooperazzjoni operazzjonali mal-Istati membri irridu l-isforzi tagħhom biex jinvestigaw il-faċilituri u eh, nis li ma responsabbli kontrabandu, eh, saħħu l-kontrolli l-assisa fuq il-frontieri l-ħarsin tal-dritti tal-bidem u jkun hemm kampanji ta' informazzjoni mirati fuq id-drittijiet eh, tal-vjaġġaturi meta jiġu lejn l-Ewropa indirizzajna wkoll rakkomandazzjonijiet għall stati membri iktar mil quta biex jiraffinaw ftit il-proċeduri tagħhom u jkontribwixxu wkoll il-kooperazzjoni operazzjonali mal-pajjiżi tal Balkani kif ukoll kampanji ta' eh, ta' informazzjoni fil-pajjiżi stess. Pass ieħor li għaddin inħejju l-adozzjoni ta' proposta għall-lista ta' pajjiżi siguri ta' oriġni li jinkludi wkoll il-pajjiżi tal-Balkani. Dan huwa xogħol għaddej. Nista' neqafaw imma ovvjament nibqa' għad dispożizzjoni tiegħek eh, jekk ikun hemm xi mistoqsijiet fuq dan ir-rapporti. Grazzi ħafna mistoqsija hija jekk e, dawn it talbi tal-Aziz ikollu mhux impatt jew le fuq il-liberalizzazzjoni tal-viżi fil-Balkani tal-Punent u nixtieq insaqsi lil kollegi jekk għandkom xi kummenti speċifiċi. On any of the specific areas on Peru and Colombia the these uh, Fuq il-Kolombja naf li dawn l-inizjattivi bdew f'Ġunju u għalhekk għandna bżonn ikunu nafu l-istat attwali qabel ma nagħtu l-konsens tagħna jew le fuq dan, però fuq qualsiasi eh, ħaġa oħra ma nafx jekk għandkomx xi kummenti. Jekk le ma nafx jekk tixtiqux tespandu xi ftit fuq eh, l eh, l-applikazzjonijiet għal viza u l tħul Iva, fil-fat, jiena ma tantx għandi s iktar xinsi, taħna komplejna diskussjonijiet ma l-Istati membri fuq din il-kwistjoni kif tafu hemm mekkanizmu li permezz tiegħu l-Istati membri jistgħu jinnotifikaw lill-Kummissjoni biex tibda dan il-proċess pero aħna ma l lebda notifika ta' dan it-tip sa' issa. Ovvjament ser nkomplu nitkellmu dwar dan eh, mal istati membri u ser ikolna laqat mal eh, probabilment mal-pajizi tal-Balkan tal-Punent f'Ottubru. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom il-Kumitat ser ikun qed isegwi mill-viċin dak li tixtiequ tgħidu. Ma nafx jekk tkun tixtiequ xtejdu xi fuq il-Peru u l-Kolombja. Iva, grazie Sur President, fuq il-Peru u l-Kolombja, ħanerġu naġġornakom jien għal darboħra. Kif tafu għanna regolament 539 eh, ta' l-2001 dwar il-viza din eh, titlop li ikunem lista pozittiva ta' 19 il-pajis, inkluż pajizi tal-Karibew, Zar, kif ukoll l-istati Emirati Arabi, il-Peru, u il-Kolombja. Dan ġi maqbul mill-koreġislaturi f'Mejju 2014 suġġett għal stejmiet um, tal um, tal tal-wafer tal-visa. Issa, dawn in-negozjati um, irnexxilna niproċedu fuqhom fuq eh, irnexxina niproċedu mm, fi 17 u għatfadal tnejn, jiġifieri eh, il-Peru propju l kolombia Ħafna minn dawn in-negozjati kienu ġew ġew konklużi b'suċċess eh, malajr ħafna u itra illi tgħid dan intbatet fis-27 ta' Marzu tal-2015 lil dan il-Kumitat u issa ehm, sempliciment eh, biex nsemmihom l hemm Domenica, St. Vincent, Lent Lucia, Samal, Timor Leste, Trinidad and Tobago, UAE, Vanuatu. Eh, ma dawn il-pajjiżi negozjati ġew konklużi u aħna qed imbassru li kunem hemm applikazzjoni provizorja ehm, fil-ġurnata ta' meta ser isir il-firma. Iġbiri dawnu l-istat attuali rigward dawn in-negozjati u nista' ngħidulkom illi dawn il-semiet eh, issa ġew firmati u għalhekk daħlu fis-seħħ eh, bl-eċċezzjoni ta' dawk il-ftemiet illi għal-jom il-Parlament irid jagħti il-konsens tiegħu. il kolombia u l-Peru kienet magħhom sitwazzjoni ta' xejn differenti għaliex um, kien hemm serje ta' stati membri illi pruvaw jaġlu l-femiet ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Il-żieda tal-Peru l kolombia ma' dan il-ftehim kien f'kondizzjoni li l-ewwel il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni ta' dawn il-pajjiżi u kemm huma jistgħu jkunu eligibbli għal um, waiver tal-viża. U uh, dawn um, dawn il-valutazzjonijiet ġew adottati f'Ottubru tas-sena li għaddiet u fil-każ taż-żewġ pajjiżi konkludejna li għalkemm hemm xi problemi partikolarment minħabba drogi u l-kriminalità organizzata, il-Kummissjoni b'mod ġenerali derila illi dawn jistaw ikunu eligibli għal din il-waiver tal visa Barra minn hekk, ma dawn iż-żewġ pajjiżi aħna bdejna nnegozjaw um, fil-rebbija fil u dak ifisser illi fis-summit eh, ta' Brussel eh, u ser intejbu l-affarijiet għal summit ta' Brussel. Il-Kummissjoni fil-fatt ser tadotta il-ġimgħa id-dieħla abbozz ta' konklużjoniet tal-Konsil għal ftemi tal-deroga ta' dawn il-vizas u mbagħad ikun fidejn il-Konsil illi tadotta dawn iż-żewġ abbozz ta' deċiżjonijiet għal firma. U dawn iż-żewġ ftehmiet ser jidħlu fis-seħħ ovvjament mill-ġurnata ta' meta issir il-firma. Dak kollox, xtaqt ngħid fuq dawn il-negozjati ehm, internazzjonali, fuq dawn il-ftehmiet internazzjonali, jekk għaw eh, min jishtiq jagħmel xi mistoqsija jiena lest li inweġiba. Juan Fernando xtaqt tagħmel il u xekk. Yes, Chair, particularly on this point. Iva, Sur President, partikolarment fuq dan il-punt. Jekk forsi nista' nitkellem fuq il-Peru u il-Kolombja. Xi stati xi membri ta' dan il-Kumitat Liba kienu partikolarment attivi meta ins, meta inbdew infetħu dawn il-files tal-Peru mal-Peru u l-Kolombja. Sa issa però ma ġejniex aġġornati ma rajna xejn iktar, ma smajna xejn iktar fuq dawn iż-żewġ pajjiżi u skont il-sentenza tal-qorti tal-ġustizzja fuq il-każ tal-Mauritius il-Parlament Ewropew għandu dritt illi jirċivi informazzjoni aġġornata bazi regolari, mhux biss fuq it-talba, iżda anka fuq inizjattiva tal-ist istituzzjonijiet involuti. U propju minħabba fek illi jiena nixtieq eh, ehm, ikolli aktar informazzjoni fuq il- dati ta' tħul fis-seħ ta' din id-deċiżjoni politika li tieħdet u ġiet approvata minn dan il-Kumitat Libem. fih dan din il-politika ta' liberalizzazzjoni ma' dawn iż-żewġ pajjiżi u anka ma' pajjiżi oħra illi jistgħu jkunu qed jaħdmu lejn dan l-istatus, però għalmenu fil-każ tal-Kolombja u l-Peru. X'inhu huma id-dati illi għandkom f'moħħkom? Naf li ż-żewġ ftehmiet ġew verifikati fil- konferenza fis-summit eh, u l-konferenza reċenti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina reċentement, iżda l-Kummissjoni Ewropea ma aġġornax l-Parlament Ewropew fuq dan u lanqas qabel ma tajtuna informazzjoni aġġornata. La qabel u aswara l-konferenza, jiġifieri aħna nixtiequ nixtiequ nkunu nafu l-affarijiet attwalment. U ikollna stampa ċara ta' li huma l-iskadenzi sabiex eh, dan il-fejm jitwal fis-seħ, inti għamil xi kummenti rigward il-proċedura li jridu eh, nsegu minn is sal qudiem iżda mettilniex eżattament x'inhuma huma id-dati ta' din il-proċedura, kif ser nipproċedu u meta. U dew min ehm, li jissa li tistaw tbassru li kunem, pero li xorta jwassal biex din titħol fis-seħ. Eh, naħseb dak li qed tistaqsi jiddependi ħafna mill-Kunsill, però ħalli nagħti l-ewwel il-kelma lil Marja Kristin u mbagħad nerġa' nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Marja Kristin fidejk. Jiena naħseb li huwa importanti li nkunu nistgħu naraw xi ftit għax aħna fi sbatax diġà konna għadna f'jannar jekk qed niftakar so hawnhekk għandna rapport eh, għaddej u konna ħafna illi tkellimna kemm fuq il-fatt illi dispeċina illi kien hemm fatt kompjuta xi ftejjem daħal fis-seħħ anke jekk mod provizarju u mbagħad illum qed iżidu l-Kolombja u l-Peru, ġifieri il-lista ta' 17 ġa kienet twila, kienet straordinarju, nandi l-impressjoni li qed nifavorixxu il-liberalizzazzjoni tal-viżi fuq xi postijiet ta' destinazzjoni turistika u nipprovaw nifavorixxu nejnu il-ħajja ta' turisti Ewropej. F'din il-lista żidna l-UAE eh, li ovvjament eh, ma nagħmlux xi pjaċiri, ma tista' il-Kolombja u l-Peru għalhekk insaqsi fuq il-kalendarju bl-istess mod fat kompjut dan, allura tixdu id-dizziet tal-parlament. ħaġa ċara di. U jekk fim so, raġunijiet għadla kollu kien e, u lek nishtiq nkunna f'ġġara. Qabel il-summit tas selek ġġara. Ehm, ħaffejtu ftit il-negozjati, u forsi semmejtu traffikar ta' droga, ma nafx. Għanna ħafna affarijiet isom evolvu ruħna, evolvu ruħom jisom hawnhekk. Grazzi ħafna Maria Kristin. Ser nerġa' lura għal kommissjoni, però permettu li li ngħid li dawn il-kwistjonijiet poġġejnijhom fuq l-aġenda għaliex eh, skont artiklu 28 aħna rridu nkunu informati minn dawn l-affarijiet eh, b'mod regolari u għalhekk li qed nagħmlu din il-proċedura minn waqta għall-ieħor l-membri li huma l-aktar interessati fuq ċertu suġġetti ser jisimgħu l-aġġornament fuq xikun saru u x'ma jkunx sar. Però kollegi, jekk forsi tistgħu tagħtu taqsira u twiġbu għal dawk iż-żewġ membri li għadhom kif intervjenew. Iva, grazzi, Sir President, grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet L-ewwel rigward il-kalendarju għadħul fis-seħħ jew l-applikazzjoni ta' dawn il-ftehmi tal-eżenzjoni mill-viża mal-Kolombja u l-Peru. Aħna ser eh, nadottaw ehm, din il dan id dokument nar l-14 ta' settembru bat iridu jingħataw lill kunsil u jiġu adottati. Eh, f'dan il-Parlament Ewropew Eh, mux kullħat qabel fuq din l-eżenzjoni, eh, pero mandux għalfejn l-affarijiet jibdew mwis. Et nittama illi ntlaħaq ftejn mm, tul ottubru, bat rridu nsibu data sabiex ehm, niftemu ma dawn iż-żewġ pajjiżu tassew issir il-firma għaliex tul is-silak waqt is-silak aħna biddejna ċennajna eh, l-affarijiet, però il-firma eh, kif tafu trid issir u ehm, nistamaw li l-firma tkun hemmhekk eh, sa l-aħħar ta' din is-sena mbagħad il-fejn jidħol b'mod proviżorju mbagħad eventwalment b'mod definittiv Naħseb illi għansi eh, naf illi direttur ġenerali tiegħi ġif dan il-komitat f'Novembru illi għadda u aġġorna l parlament Ewropew fuq dan ir-rapport mm, fil-konfront tal kolombia u il-Peru u aġġornakom fuq l-situazzjoni ehm, eh, l-litra intbatet minandu l-komitat fil-rebbija ta' din is-sena jiġifieri naħseb illi il-kumitat ta'kom nżam uh, aġġornat kemm kien hemm bżonn. Uh, uh, meta l-affarijiet ikun għadhom ma ġewx is-sinalizzati, mux bil-fors aħna ninformawkom, pero la darba l-affarijiet ikunu finalizzati jina ser nkun qed naġġornakom. Um, nista nassigurakom illi id-direttur ġenerali tiegħi ser jibatilkom itra minn hawn u ftit tos minn ieħor biex jgħidilkom jaġġornakom u jagħti taqsija ta' dak li jedna llum stess u anka tal-istat attwali tal-affarijiet biex nikkonkludi nixtieq ngħid li aħna dejjem lesti li niġu hawnhekk biex ninformawkom dwar qualsiasi file jew kwistjoni marbuta mal-visas. Uh, naħseb li dawn huma kwistjonijiet importanti. U għalek nista' nassigurakom li aħna lesti li ngħaddu informazzjoni dettaljata f'kwalsiasi waqt lil kumitat Libe. Grazzi ħafna, eżis kollegi, naħseb li nistgħu nifqu hawnhekk b'dan id-dibattitu. Fil-fatt um, konkludejna l-agenda bl-eċċezzjoni tal-AOP. Illum fil-fatt ħarnex xilna niltaqaw ehm, ħajn spiċaw ftit iktar kmini l għalimis l għatlimis fil-fatt huma manar l-14 u l-15 ta' Settembru. Grazzi. That's the